skont artiklu 219 tal-Parlament Ewropew l-awtoritajiet għamlu notifika u tistgħu sibu il-test fis seans għan direkt u dawn jiġu għaddatati sakemm ma jkunx hemm oġġezzjoni minn 40 membru. Skont ir-regola 170 tal-Parlament Ewropew jiena sa niffirma qatt legali u t-titlu ta' dan l-att legali jista' jinstab fil-minuti ta' din il-laqa. Għad adottat mal konsil Ewropew. Issa dwar l-agenda u l-pjan tal-ħidma tagħna skont eh, ir-regola